Colleagues, may I ask you to take seat? Kollegi, jekk ġobkom, sibu ftit postkom. Nitlob u il ġurnalisti ħallu il-sala eh, xi żewġ minuti oħra, żewġ minuti bis sentikom biex titilqu. Ħantukom ftit ċans ritratti un bat-torġu. xi aħbarijiet qabel nilqa l-mistednin tagħna kieġobkom dawk li qeddinaw m'għandhomx jieħdu post e, ħaddieħor u il-proċedimenti tal-lum hemm issa l-dekut il-ġen for Q1 fejn tistgħu intom issegwu u anke hemm il-web streaming. U bħal smieħ ta' qabel nishtiq innejdilkom li dak smajna diġa l-applawsi ċapċip Nishtiq nfakkarkom li l-membri biss għandhom dan id-dritt. Jekk iridu iċafċfu, iċafċfu. Il-membri biss. Sinjura Ulfskok u jiena se niprezidu dan is skont ir-regola ta' proċedura u U l-għonet nishtiq nilqa lil kummissarju nominat is-sur Dombrovskis għanna dawn iż-żewġ il-kumitati Emplo u il-Ikon. Intom tafu li matul ismiħ il-naraw ġifiri li l-parlament għandu dritt jisma il-membri nominati maħtura tal-kulleċ il-komitati u kol irridu jevalwaw skont l-indipendenza personali, l-impenn Ewropew u kol jiddeċidu fuq l ekspertiz tal-dwar il il-kapacitajiet biex jikkomunikaw u il-kontribut għall-agenda ġenerali strateġika tal-Kummissjoni. Nixtieq infakkarkom ukoll li qabel ismiħ il- kummissarju nomina Dombrovskis kien irrisponda bil-miktub għal-kwestjonarju u suppost li risposti tqasmu lil kull membru eh, f'kull linja. U dekjerazzjoni u kol ta' interessi u l kumita tal-Affarijiet Legali ma ħarġet lebda ebda kumment osservazzjoni dwar dekjerazzjoni tal-interessi tal-Kummissarju nominat. dan id-dibattitu se nistrutturaw bħas-soltu l-ewwel ikun hemm id dikjerazzjoni ta' xi kwarta mhux iktar tal-kummissarju nominat u mbagħad minuti fl-aħħar biex tal ta' tal-elu u se jkun hemm 45 mistoqsija 3 minuti kull waħda ġifiri żewġ minuti għal mistoqsija u minuta għal kull risposta. Nixtieq ngħidilkom li dan il-prinċipju ta' tliet minuti se nżommu miegħu. B'dan il-mod il-membri kollha se jkollhom iċ-ċans kollha li jagħmlu il- mistoqsijiet tagħhom l-interpretazzjoni għandkom issibuha fi 23 lingwa ġifri kulħadd jista' juża l-lingwa tiegħu. U kifet ukoll fi smih ta' qabel Ek joġobkom titkelmux eh, blaġla sabiex l-interpreti kun jistaw ilaħqu ma'kom. Issa, fuq is-sustanza. Il-xogħol ta' li jista' jkollu s-sur profskis huma pertinenti. Iġifiri, l-Unjoni Monetarja biex ikonna il-governanza koerenti, effettiva, iktar demokratika u biex niffeċċjaw ukoll il-kriżi ekonomika ta' palissa permezz ta' stabilità tkabbir koeżjoni soċjali. Il-Kumitat ikon ilu jaħdem bisħieħ biex verament l-agenda tal-EMU ittija eh, eh, iktar ħajja u se nibdow ukoll il-affas eh, ta' governanza għalek fl-imkien miegħek u l-kummissarju l-oħra rridu naraw x'se jkunu l-possibilitajiet ta' flessibilità fir-regoli li għandna eh, issa biex ikun bilanċ bejn l-istabilità u tkabbir anki l-investiment u l-riformi strutturali rrid ikun hemm ukoll koordinament ta' linji ta' politika naraw x'se tkun ir-roadmap biex nindirizzaw l-assimetrija bejn il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea fil-politika monetarja u hemm ovvjament dimensjoni soċjali għal patt Ewropew. Is-Sinjura ehm, il-President tal-LEMP. Grazzi. Xi kummenti fil-qosor minnaħa tal-Kumitat tax-xogħol u dan ehm, ħanitkellem bl bil-Iżvediż jiena, bil-sim pajjiżi. il-bazi tal-kooperazzjoni Ewropea xogħol biex ikun hemm ukoll eh, tkabbir u iktar xogħol imma biex ikun jista' jaħdem tajjeb issu l-Unjoni Ewropea trid tagħmel ċertu garanziji li jkunu vinkolanti hemm bżonn li konna suq komuni li ma jnaqqas il-kondizjonijiet tax xogħol imma e, dejjem ukoll naraw li naqsu il- kompetenza illegali, il-konkurrenza il il illegali. Polisen måste partsautonomin respekteras. Hemm bżonn li jkun hemm awtonomija tal imsiħba u kolli tiġi rispettata. Imma aħna qed naraw li hemm sitwazzjonijiet differenti li juru li ċertu kondizzjonijiet mhux dejjem jiġu aċċettati u dan huwa ostakolu li għal-movement ħiles ma jistax jiġi mhuwiex aċċettabbli hemm min ukoll juża djufijiet tal-liġi Ewropea. ċerti affarijiet ma nistax naċċettawhom il-President tal-Kummissjoni Sur Juncker eh, meta ġi eh, jitkellem dan il-Parlament tkellem dwar il ta' politika għal ħaddiema li dawn l-affarijiet biex jiġu implementat kif suppost imma jridu jiġu wkoll evalwati biex nigarantixxu li d-direttiva intejbuha. Fl-Unjoni Ewropea il-salarji għandhom ikunu ugwali meta wieħed ikun jagħmel l-istess xogħol. Is-Sur Domzvravskis se jkun responsabli ta' dan il-portfolio kif ġew l-affarijiet definiti mill mill-dritt tan negozjati l-Unjoni Ewropea ma tista' qatt tirbaħ jekk eh, ma tkunx taf kif, kif tħalli li l-istati membri kompetu bejnietom. Issa fl-Inglis, eh, is-sur